Skuda, ma jara e fini, fini kasant. Nishti erkläre 10. nerġa' niftaħ il-sessjoni li kienet waqfa nkomplu bis-sessjoni u l-aġenda issa suppost għandkom l-aġenda li eh, u l-minuti wkoll ta' 9 tal-10 ta' Mejju ma nafx kemm x'oġġezzjonijiet. Minħabba li m'għandkomx oġġezzjonijiet l-aġenda hija adottata. Frau Bebra de Brun hat Is-sinjora, is-sinjura Barbara De Brun fil-fatt għada kemm ħabrit li illi ħatirtira mill-mandat taħħa, ħna narfu dan il- dan il-fatt u skont l-artiklu paragrafu 3 tal-regolamenti tal-Parlament aħna ħana ċetta u riżenja tagħha minn din id-data. l autoritajt kompetenti tar-Rumanija għalu li li l-sinjura Minodora Kliveti ħad tibdel l Sinjura eh, Plum, u jena nishtiq illi nilqa l-kollega l-ġdida u skont l-artiklu 3 paragrafu 2 tal-regolament. Kull membru għandu id-dritt li jipparteċipa bisħieħ fil-seduti tagħna sakemm ma jkunx hemm xi kontradizzjonijiet mal-mandat tagħha u aħna nixtiequ ngħidu wkoll li fil-fatt wieħed ma jistax jagħmel xi ħaġa illi tmur kontra l-mandat bħala membru tal-Parlament Ewropew. Sinjuri